morning, uh, dear colleagues. Dear... Esis kollegi, mistiedna. Nibdow mela bil-laqatana tal-lum. Jina emson l ewwel net eh, immurru għall-adozzjoni tal-agenda. Jekk mandkom xejn kontra l-agenda li ġiet imqasma, tiġi adottata. Ma għandi xi ftit l-ewwel net fuq is-sistema lingwistika tal-lum tkunu dawn fl-interpretazzjoni tad-Danis Latvjan Kroat u il-Gaelic sfortunatament mhux disponibbli matul il-laqgħa tal-lum. Hemm bżonn adottaw ukoll ir-rakkomandazzjoni tal-koordinaturi, il-ħatra tar-rapporter, is-Sinjura Anderson Gue ġiet maħtura rapporter fuq il-protokoll biex neħu l-kummerċ illegali fil prodotti tat-tabak taħt it-titlu 5 tal-parti 3 tat-trattat ta' TFEU. Eh, Dik il-parti hija rilevanti Mbagħad fuq dan ir-rapport, mbagħad hemm il ħata ta' rapporter għall-opinjoni, Sinjura Bjork ġiet maħtura ċirt nominata nsi rapporter l-opinjoni tal-rapport fl-implementazzjoni ta' direttiva 2011-36 tal-5 ta' april tal-2011 fuq prevenzjoni u ġdida ta' eh, kontra t-traffika tal-persuni u protezzjoni tal-vittmi, bat il sinjura Stevens ġiet maħtura rapporter l-opinjoni fl-applikazzjoni tal-Direttiva tal-Kunsill fuq il-Affaż Ġenerali ta' Trattament Eku il-lek msejħa direttiva ta' egwaljanza fuq xoqta ta' xogħol, is-Sinjura Valero mill-ħodor, rapporter l-opinjoni fuq rapport il ċida kontraffikar ta' bnidem ta' bnedmin fil-relazzjoni ta' estern tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq ngħidilkom li se jkun hemm vot fil-10 u nofs illum u nixtieq insaqsikom u l-assistenti biex iżgura ruhom illi il qed jivvota għandu il-karti meħtieġa issa. Ħen nibdew mela bil-ħidma tagħna, l-ewwel punt fuq l aċenda tagħna is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ komunitarju ġenerali għal migrazzjoni u din id-derba se jkollna skambju ta' veduti u analiżi fuq kif il-fondi tal-affarijiet interni huma allokati għal migrazzjoni fil-kontest tal-iżvilupp inklużi l-fondi tal-emerġenza. Għanna tlet oraturi differenti, tlet kellima, nixtieq nilqa' lil professur Monar ir-rettur tal-Kolleġġ tal-Ewropa u mbagħad is sur Kolle, kap tal-Unità tal-Autorità Responsabli tal-Olanda, mbagħad is sur Gabriel Barbate, il-kap tal-Unità tal-Implementazzjoni tal-Programm, fiħdan l-Ispettorat Ġenerali ta' Migrazzjoni, merħba tal-li qegħdin hawnhekk. Qabel ma ntikom il-kelma, se nagħti l-kelma lil co-rapporter. Is-Sinjura Roberta Mezzola qed toħdilha posta di derba s-Sinjura Vosenberg u s-Sinjura Cecil Kienge biex introduċu din is-sessjoni. Nad il-kelma l-ewwel lil Sinjura Vosenberg. Thank you, Chair. Grazzi, President u grazzi kollha kemm intkom kif għattint, President, jiena qed post lill kollega Roberta Mezzola u se naqra n-noti tagħha fuq dan is-suġġett. Kif il-fondi Ewropej niġu allokati meta niġu għal-qasam tal-immigrazzjoni hija l punt ċentrali l-fatt illi eh, nużaw il-fondi ta' kontribenti tagħna però mingħajr responsabilità mingħajr stenijiet mhux se tgħin li ntaffu s-sitwazzjoni imma servi biss biex nagħtu l-impressjoni ta' azzjoni minar tassow ehm, nimxu l-qoddim. Għanna bżon analizi fil-fond. Kif il-fondi tal-affarijiet interni kif ukoll il-fondi tal-emerġenza u e, tal-iżvilupp huma allokati. Meta niġu għal dawn il-fondi tal-politika tagħna ma nistgħux nippermettu illi dawn jiġu determinati minn tant faċċati differenti ta' linji u proġetti għandna bżonn nifokaw fuq proġetti illi ġibu magħhom investiment dirett lil pajjiżi ta' oriġni. Għandna bżonn naraw kif il-fondi tagħna għal dawn il-pajjiżi allokati fejn sejrin lejn min huma indirizzati u jekk ehm, qed ikollhom ir-riżultat li huwa mixtieq għal futur ta' dawn il-pajjiżi il-fondi Ewropej jistaw jgħinu biex dawn il-pajjiżi jeġgħu jiġu fuq saqajhom u ma rridux eh, naqsu mill-importanza ta' dan l-istrument bħala parti integrali ta' approċċ ġenerali għal strateġija ta' kooperazzjoni ma' dawn il-pajjiżi terzi. Il-fondi Ewropej hemm bżonn ukoll ikunu orjentati għal kawżi tal-migrazzjoni biex niżguraw ekonomija stabbli, infrastruttura xirqa, edukazzjoni, kura tas-saħħa b'dawn il-pajjiżi mill-quta. Ir-riżultat aħħari ma jistax ma jkunx biss illi jkun hemm prevenzjoni ta' dawk il-pajjiżi biex nitqum il-pajjiż, imma biex ikonna wkoll ambjent fejn nkunu jistgħu uh, eh, jibqgħu u jkun iridu jibqgħu. U l-iktar deterrent effettiv għal dawn in-nies illi ta' bil-forsi kollom jirriskjaw il-ħajja perikalaw il-ħajja tagħhom u għalintuhom futur fil-pajjiżi stess tagħhom. Jiġifieri għajnuna tal-iżvilupp immirata li tkun dedikata biex ntejbu l-politika transkofinali eh, dawn il-pajjiżi. Pajjiżi terzi jirriċevu għajnuna finanzjarja komunitarja bżonn jużawa għall-iskop moti fid-dawl tas salvagwardji wkoll fis-seħħ biex dan iseħħ. Nistgħu naraw ukoll kif il-pajjiżi il jirċevu l ajnuna ta' iżvilupp mhux għajnuna umanitarja qed jikkooperaw biex jiġildu kontra l-migrazzjoni meta niġu għal fondi tal-affarijiet interni, speċjalment fil-qasam tal- ehm, tal-migrazzjoni, il-kontrabandu, il kontrabandu aħna u kolanna bżon naraw kif ehm, għedin nużaw dawn il-fondi u jekk dan qed isir mod liktar effettiv. Iċ-ċifri tal-Kommissjoni poġġu sem tal-Fondi tal-Affarijiet Interni għal migrazzjoni u il-Fond ta' Integrazzjoni kif ukoll il-Fond ta' Sigurtà Interna huma inqas minn wieħed fil-mija anki jekk kien hemm iż-żieda għal xi 10 biljun euro għal perjodu finanzjarju attwali. Iż-żieda hija xi ħaġa li nilqgħu ovvjament u e, tenni l-importanza tal-suġġett imma bżonn naraw il-ġestjoni dawn il-fondi u nanalizzaw jekk qed jiġu użati e, bl-aħjar mod fl-Unjoni Ewropea kollha kemm Fl-aħħar mill-aħħar nistgħu ngħidu il-fondi ovvjament huma importanti imma ma jistawx jieħdu il-post ta', soli, ta miżur ta' solidarità konkreti ma nistawx ek eh, natu dawn il-flus um, mbagħad nittamaw li soluzzjoni tiġi sa, eh, sa miraklu għax aħna tinżidu l-linja baċitarja għandna bżonn nżommu l kolp nkomplu għaddejjin biex kull stat membru eh, jerfa responsabilità tiegħu. Grazzi ħafna u nistenna bil-ħeqqa il-nisma' minn għandkom il-koll ek nkun nistaw nlaħmu il-rapport li tiġi li tiġi ippreparat minn Roberta u Cecil. Grazzi ħafna Elizabeth, issa Sinjura Kienge. Grazie, signor. Grazie ħafna, signor President. Il-ġestjoni tajba tal-fenomenu tal-migrazzjoni presupponi illi l-Istati membri waffqu sistema effiċenti ta' akkoljenza kif ukoll ta' integrazzjoni u bla dubju ta' xejn l-Istati membri illi edin fl-avangwardja mħabba dan flus migratorja għandu bżonn appoġġ partikolari mod partikolari wieħed finanzjarju. U dan fl-aħħar mill-aħħar huwa prinċipju tal-artiklu 80 tat-trattat illi jitkellem fuq il-kunċett ta' solidarjetà anke solidarjetà finanzjarja fost l-Istat membri. Sfortunatament anke l-aħbarijiet anke f'pajjiżi eh, dejjem jgħidu li hemm ħafna abbuż u eh, nuqqas ta' użu tajjeb tal-fondi Ewropej destinati għall integrazzjoni u l-migrazzjoni u għalhekk il-konsekwenzi dawn il-fondi destinati għal dawk li qed isaqsu l-asil u r-rifuġati stess biss ftit jaslu għal min suppost qed jirċevihom U għalek, dim dan din ħidma mill-amministraturi lokali u nis volontarji kull eh, jum jipprovaw jgħinu li dawk li jaslu fuq l-istut tagħna hemm isu del illi jaħbi ħafna affarijiet mhux ċari eh, u ovvjament dan jifavorixxi sistema ta' nuqqas ta' legalità u da skapitu ta' dawk illi qed jipprovja ħarbu l-persekuzzjoni u l-gwerer għax fuqhom hemm obbligu legali kif ukoll morali ta' protezzjoni u ta' għajnuna u għalhekk hija bilfors hemm bżonn nirrispettaw il-ġestjoni tajba tal-akkoljenza tkun waħda trasparenti, koerenti u f'konformità mal-standards adattati illi u ukoll garanziji b'saħħithom biex jinrasnu lil dawk in-nies bla skrupli illi jistgħu jieħdu liħ eh, minħabba dan l-isfuttament tal-persuni iktar vulnerabbli. Sfortunatament dawn l-affarijiet mhux dejjem eh, jaqgħu taħt il-kappa tan-nuqqas ta' ġestjoni tajba, imma wara dawn ir-regolaritajiet eh, hemm sistema sħiħa ta' korruzzjoni strutturat u wiesa illi huwa imorru l-elen mill-frontieri u għalhekk għal-ġestjoni tal-fondi fir-rapport tal-inizjattiv ta' nitkellmu fuq dan is sujġet għax minn banda waħda se nistu fuq il-ħtieġa il nsaħħu l-mekkaniżmi ta' kontroll u nifissaw regoli li jkunu iktar vinkolanti u l-istati membri għandhom bżonn insaħħu il-proċeduri ta' trasparenzi fl-appalti għall-azla ta' min valuta l-akkoljenza u dan għabbażi ta' kriterji ta' min jistħoqlu u ta' kwalità u għalhekk hemm bżonn prevedu wkoll eh, kriterji ta' disważjoni għal każijiet ta' frodi. Naħseb ukoll li hemm bżonn inżidu anke fuq livell Ewropew l-attività ta' monitoraġġ kontinwu u preċiż tal-kondizzjonijiet ta' akkoljenza illi jippermettu li, identifikaw eh, reati jew nuqqas eh, ta' rispett u konformità. U għalhekk nagħmel appell sa' membri biex fl-istrutturi interni tagħhom li għandhom dedikata għal ġestjoni tal-fondi kunu jistgħu jsidu mal-kontrolli biex hekk ikun hemm iktar trasparenza u ma jkunx hemm iktar sfumaturi u ma jkunx hemm iktar ħela però jkun hemm rispett tal-liġi. Grazzi. Much, Mrs. Kienge. Uh, Grazzi ħafna, Senjura Kienge, u eccezjonalment qabel ma nadu l-kelma l-mistidna tan il-koordinatur tal-ICR il-Sinjura Kirkop illi saqsit ukoll għal kelma dinja eċċezzjoni. mbagħad ngħaddi l kelma lil mistiedna tagħna. Signora President, Helga, il-Shadow Rapporter tagħna, tixtieq titkellem ovvjament. Jiena xtaqt biss ngħid dan l-istadju illi fid-dawl dak li smajna fir-rapport mis-Sinjura Metzla u l-kollega jiena mħasseb sew għax għalla bolla dan is-suġġett jitkellem bħala titlu situazzjoni f'Mediterran mediterran u l-ħtiġa tal-approċ ġenerali fil immigrazzjoni nittama l-mistidna tagħna meta jitkellmu jitkellmu wkoll fuq punti ta' pressjoni oħra fuq il-frontieri tal-Ewropa. Għax aħna qegħdin tant eh, konċernati u ġust li jkun hemmhekk fuq l-affarijiet fil-Mediterran, imma qegħdin noqsu milli nikkonsidraw ukoll pressjoni fil-frontieri pajjiżi oħra, l-Ungerija, Serbja, anki Stati Baltiċi, eċċetera għaw il-Sinjora Lawrenson semmejt il-Stati Baltiċi u nittama li l-mistidna tagħna se jitkellmu wkoll fuq dawn l-affarijiet jina mħasseb ħafna naf li hemm dawn l-arranġamenti hotspot minn aħdar il-Kummissjoni fejn ir-risorsi huma disponibbli biex jgħinu l-pajjiżi u l-popli illi għandhom din il-pressjoni mhux biss fil-Mediterran. U għalhekk dan qed semmih hekk eh, Signora President, eh, għaxem nuqqas fil-rapport kif ukoll fuq is-suġġett is-Sur Kirkoff issa. Anzi, Sur Kirkov ringrazzjak u wissa l-mistina tagħna il-Professor Monar Lowell, rettur tal-Kulleġġ ta' l-Ewropa fi Bruġ. Grazzi ħafna, Signora President, onorevoli membri tal-Parlament. Ops. I start again. Ħeneġa nibda mill-bidu. Grazzi ħafna, Signora President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, u Eh, privileġġ u pjaċir għalija li ġejt mistieden illum biex nindirizzak nindirizzakom minniex qed nindirizzakom bħala rettur tal-kolleġġ tal-Ewropa fi Brux imma persuna ta' dinja akademika li għamel iktar minn 20 eh, sena ta' esperjenza f'dawn l-affarijiet dawn il-kwistjonijiet. Mela, kumment ġenerali l-ewwel net, nitkellmu hawnhekk fuq approċċ ġenerali komunitarju lejn il-migrazzjoni min-naħa tal-Unjoni Ewropea u sibt illi f'daw l-aħħar ġimgħat, dawn l-aħħar xhur kien hemm eh, termini ibsin użati fuq ir-responsabiltajiet tal-Unjoni Ewropea u l-anijiet tal-Unjoni Ewropea, iġifiri ta' politika migratorja eh, Ewropea ġenerali u jina mħasseb fuq il-fatt illi qegħdin nasbu wisq fuq dak illi tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea f'dan il-kontest għax ma ninsewx l-artiklu 79.5 tat trattat ġifi TFEU għadu jagħtu l-kontroll l-istati membri fuq il-volumi ta' missjoni, ma ninsawx li kull kwistjoni ta' qotja ta' ċittadinanza u kull li għandha x'taqsam ma' kontroll dirett tal-frontieri u koll jaqgħu taħt il-kompetenz tal-Istati membri u jekk taraw il-qafas ta' finanzjament ġenerali disponibbli għall-azzjoni din hija frazzjoni biss ta' dak illi jinvestu l-istati membri fil-ġestjoni tal-immigrazzjoni u l-kontroll tal-frontieri. U għalek nasab illi il-rapport probabilment eh, kollu raġun meta jattiri l-attenzjoni fuq il-limitazzjonijiet ta' dak li tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea għax hemm tendenza ma tantxi feliċi fil-mezzi ta' xandir il ta' tort dejjem l-Unjoni Ewropea fuq dak li jiġri fuq l-frontieri u l kan bżonn nkunu realistiċi fuq l-istennijiet mill-Unjoni Ewropea u ma nipprovawx eh, nżidu mal istennijiet ta' dak li l-Komissjoni, l-Kunsill u l-Parlament jistgħu jagħmlu u naħseb tkun ħaġa tajba wkoll fir-rapport ta' traw l-attenzjoni għal fatt illi s-sitwazzjoni illi għandna fuq il-frontieri esterni miex mhux tort tal-Unjoni Ewropea imma l-iktar tal-pajjiżi ta' oriġni u xuħud ta' transitu illi ma jistawx jom joffru kondizzjonijiet li ċittadini stess tagħhom biex jibqgħu f'dawk il-pajjiżi hemm bżonn li wieħed jgħid illi hemm biċċa sostanzjali ta' responsabilità li edha fuq spallejn eh, in-nies jiffaċilitaw eh, dan il-kontrabbando tal-bnedmin u rifuġati huma stess għax għandna persentwaġġ tal-refuġati li huma refuġati skont il-Konvenzjoni ta' Ġinevra u suġġett għal persekuzzjoni individwali ma' ħafna mir-refuġati qed jipprovaw isibu ħaġa leġittima, ħajja aħjar fl-Unjoni Ewropea. Dan il-proċess li jfittxu ħajja aħjar huma huma jinjoraw il-regoli legali tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u jihdu dawn ir-riski ħafna minnhom jafu minn qabel meta jaqsmu pereżempju il-Mediterran u fl-aħħar mill-aħħar ukoll iħallsu dawn is-smugglers dawn il-faċilitaturi dawn in-networks il illi permezz ta' tħul li għandhom joħolqu problemi ta' sigurtà l-Unjoni Ewropea. Eġifiri, staqt ek dawn il-kummenti nagħti il-qafas għad-diskussjoni naħseb approċċ ġenerali għall-migrazzjoni minnaħat tal-Unjoni Ewropea u rapporterek għal għalet eh, tkun abbażata fuq valutazzjoni kritika jekk l-istrumenti li għandna fidejna jaħdmux tajjeb jew le u hawnhekk ir-rakkomandazzjoni tiegħi tkun illi għanna bżon morru lejn ċiklu ta' politika fil-ġestjoni migratorja fejn strumenti regolarment jiġu verifikati jekk jilħux l-anijiet u jekk jkun neċessarju ġu riveduti. Nasab għanna model illi jaħdem pjuttost eh, tajjeb Eh, ġifi fil-ġustizja tal-affarijiet eh, eh, domestiċi u dan iċ-ċiklu li qed jiġi rivedut l-istrumenti u l-miri anki fil-politika ta' migrazzjoni. Issa fuq mod iktar speċifiku l-użu ta' fondi Ewropej, mson namlu ċara li kun hemm distinzjoni bejn il-fondi użati għal għanijiet fuq medda twila ta' żmien tal-politika ta' migrazzjoni u il-finanzjament illi jiġi allokat għal-politika tal-iżvilupp illi jista' jiġġenera biss titjib fuq medda twila ta' żmien ta' din is-sitwazzjoni u minn banda l-oħra hemm bżonn ta' finanzjament li jgħinu l-ħiliet fuq medda qasira ta' żmien imħabba situazzjoni ta' emerġenza kif għadna kemm rajnu reċentement u għalhekk ximda għandi l-impressjoni illi dawn l-għaniet fuq medda qasira ta' żmien u fuq medda twila ta' żmien ximda qed jiġu mħaltin u hemm bżonn bħala strateġija soda ġenerali bżonn nagħmlu distinzjoni netta bejn miri realistiċi minn żewġ naħat Ovvjament għandna bżonn nikkonsidraw ukoll il-fatt illi hemm investimenti fu meda twila ta' żmien li huma neċessarji, per għat titjib tal- l-integrazzjoni eh, ta' refuġati u dawk illi qed jisaqsu għall azil dan huwa qasam li u koll u importanti fuq eh, perspettiva twila ma mibanda l-oħra u mbagħad għandna il-ħiliet ta' reazzjoni fa' meda asira ta' żmien fejn bażikament għandna bżonn ikonna biżejjed riserva ta' finanzjament, riserva ta' emerġenza biex intejbu il-ħiliet ta' operazzjonijiet ta' Frontex biex nappoġġaw l-istati membri li huma esposti għal dawn il-pressjonijiet il-problema l-kbira fil-ġestjoni migratorja hija biċċar illi għandna dawn il-pressjonijiet asimetriċi u rajna li dawn il-pressjonijiet asimetriċi jek iġux indirizzati permezz ta' tweġiba ta' solidarjetà, forsi nkunet qed eh, wieħed mill mill-aspetti ta' progress ġifir sistema ta' Schengen u l-ftuħ tal-frontieri interni ġifir hawnhekk din it-trattaw sinz situazzjoni delikata ħafna l destin tal-Unjoni Ewropea. Issa fuq il-finanzjament tal-affarijiet domestiċi mod speċifiku kif qalet il-rapporter kienem iż-żieda reali tal-fondi allokati għal dawn il-fondi 0.75% ta' total tal-MFF pala Med jider ftit imma kien hemm sira ta' 50% meta mqabbel mal-MMF mal-MFF u għalhekk ehm, bżonn li wieħed jgħid illi kellna kuntest ukoll budgetarju ta' austerità u għalhekk jekk il-Parlament tal-Istati membri ddeċidew illi jtejbu il-finanzjament dan ifisser illi din il-kwistjoni ġiet imwetqa. Jiena għamil ftit riċerka xi ftit ċurilu fuq l-użu tal-fondi ta' migrazzjoni eh, fid-dawl tal-MFF ta' qabel u nista' ngħid mod ġenerali illi l-lan illi eh, norjentaw il-fondi l-iktar l istati membri li huma esposti mod partikolari dawn l-sfidi mill-migrazzjoni ġiet irrispettata imma kien hemm xi effetti ta' tawiċ eh, l-ewwel net it-tendenza jew ir-regola illi l-istati membri kollha għandhom bżonn jirċevu xi ħaġa minn din is-sasla Eh, jekk nkunux eh, fl-avangwardja eh, ġifiri qudiem dawn il-pajjiżi ta' migrazzjoni jew le, dan huwa effett illi jawweġ l-affarijiet u għalhekk hemm interpretazzjoni differenti tal kapaċitajiet ta' finanzjament jiddependi mill-ħiliet tal-Istati membri għax l-Istati membri għandhom bżonn joħorġu proġetti u saqsu għal finanzjament u ċerti Istati membri iktar qabli minn oħrajn. Issa għal dak li huwa il-mod kif din it-talba tiġi orjentata kien hemm differenzi kbar. Anki għal dawk li huma l-kriterji ta' kofinanzjament f'ċerti każijiet eh, ma tantx ehm, għenu lill-Istati membri. U għalhekk naħseb illi il-qafas finanzjaru l-ġdid u koll li tkellem fuq dawn il-kwistjonijiet imma dan għandu bżonn ta' iktar attenzjoni Issa għal dak li huwa illi jkollna solidarjetà lill istati membri l-iktar għandhom ħtieġa kien hemm modelli differenti. Waħda mill-aspetti li tkellmet fuq għal-Kommissjoni fuq il-kwoti ta' resettlement li kien suġġett ta' debattitu anqal kien uh, ċirka 6,000 euro per capita għal kull eh, refuġat biex jiġi riallokat. Issa jekk aħna nixtiequ illi jkun hemm iktar refuġati koperti min-naħa tal-finanzjament, għandna bżonn nitkellmu fuq il-kontest. Imma sfortunatament ma stajniex insibu xi prova konsolidata fuq l-akkoljenza tal-proċess tal refuġat ċfir proċessar, tat-talba u eh, sforzi amministrativi oħra kif ukoll eh, spejjeż oħra. Imma jiena eh, ħdimt bħala konsulent mal-House of Lords fuq eh, l-affarijiet tal-ġustizza ta' affarijiet interni tal-Renju Unit meta l-kumitat tagħna kien saqsa lill gvern tal-majesta tagħha x'kien il-prezz medju ta' rifuġat fuq il-territorju ta' kien ta' 25.000 lira kull sena. U għalek fl-2010 per eżempju l-Belġu Danimarka smaw il-spiża per capita ta' iktar minn 32.500 dollari kull sena. U għalhekk aħna qed nikkonsidraw Ħlasta ta' 6.000 euro biex nejnu l-istati membru biex intaffu l-ispejjeż imma da mhux qed jikkonvinċi qed jikkonvinċi l-istati membri finanzjarjament biex jieħdu iktar refuġati għandna bżonn nitkellmu fuq ċifra ferm iktar kbira. Jiena għamilt kalkulu mhux xjentifiku xejn u rapport ta' Frontex għal li sal-aħħar ta' Mejju kienem 153.000 migranti fuq il-frontieri esterni mhux biss eh, fuq il-Mediterran biss se jkun hemm ferm iktar minn hekk eh, din is-sena minħabba l-fatt li kien hemm qsim tal-frontieri. U għalhekk, pereżempju, jekk naħsbu li nżidu l ħlas pro capite bħala sistema ta' solidarjetà se naslu biss għal din iċ-ċifra għal 3 biljun euro. Ġifiri memxen fil-riserva paċitar tal-Unjoni Ewropea biex nindirizzaw din l-sfida. Kommenti ta' l-eluq eh, għal dak li huwa l-fond ta' emerġenza. Naħseb il-proposta tal-Kummissjoni ta' Mejju abdu triq it-tajba illi 75 miljun euro ikunu disponibli imma 57 miljon biss se jmorru l-istat membri li għandhom bżonn is-solidarjetà u fid-dawl ta' ċif li għadni kemm tajt din hija prova tal-fatt li dan huwa ġest simboliku biss u nagħlaq l-aħħar kumment nota ċkejkna 99.000 euro ismawni ġi mbassar fil-fond ta' emerġenza biex nżidu il-kapacitajiet tal-Europol li jizmantella it-traffikar ta' dawk li faċilitaw il networks tal-remin dan huwa laqas biss simboliku u biss kartolina xoqgħad sbieħ. Grazzi. Grazzi, interessanti ħafna. Issa Essur Koller il-kap ta' sikurtà tal-Ministeru Olandis. Grazzi, President. Membri onorevoli tal-Parlament Ewropew Nirringrazzja l-Kumitat għall-opportunità li nitkellem fuq l-stat attwali tal-implementazzjoni tal-fondi nazjonali fil-fondi interni tal-Olanda. Il-fond AMIF u huma importanti biex napoġġaw l-anijiet ta' Ewropej u nazzjonali fil-migrazzjoni. Aħna fl-Olanda bdajn iħdan il-funding din ir-rebbija irċevejna xi mit proposta. Jiena kontent najt e, kif issa jiena kontent nispjegalkom kif qegħdin naħdmu dawn il-fondi. L-ewwel slide. Il-preparativi għall-ewwel perjodu bdew fl-2012 il-preparazzjoni u pubblikazzjoni tal-atti bażiċi kienu iktar uh, malajr. Fl-2013 l-autoritajiet intaqgħu ma' DG Home Affairs fi dialogu ta' policy. Fil-laqa, e, suġġetti strateġiċi principali e, tal ami fu tal-ISF. Dana kien il-bidu tal-programmi nazjonali. Peress li dawn il-programmi kellhom idunu għal e, periodu ta' seba snin kienu dokumenti pjuttost ġenerali Minnaħal oħra, aħna ridnihom ikunu pratiċi u speċifiċi għax bekk se jkun hemm gwida aħjar għal periodu ta' programmazzjoni. Il-koordinazzjoni fuq livell nazzjonali enet biex l-operaturi kollha involuti eh, jistaw jaħdmu fl-imkien. Eh, fil-preparazzjoni tal-programmi rajna li n-natura tal-programm għammif kien differenti minn dak tal-ISF L-ISF kien dettaljat waqt li l-AMIF kellu jkun iktar ibbażat fuq il-kwistjonijiet issue-based. Il-differenza kienet li l-applikanti tal-ISF kienu kollha governamentali waqt li fl-IMF kienem eh, organizzazzjonijiet governativi, NGOs u fondazzjonijiet. Għal daqstant fl-AMIF aħna nużaw principalment eh, open calls. Il-programm Olandis salam ifġi approvat mill-Kommissjoni f'Marzu waqt illi dak ASF qed jiġi studjat minnaħat tal-Kommissjoni. Fl-2014 il-atti bażiċi ħarin ġew approvati bil-Parlament u wara l-atti delegati u ta' implementazzjoni ġew eh, pubblikati. Hemm differenza sostanzjali bejn atti bejn liġijiet bażiċi u dawk ġodda tal-fondi Home. E, il-regolament għall-implementazzjoni e, sono huma fil, perjodu periodu ġdid u għal dastan dawn il-liġijiet huma nqas dettaljati u iktar bbażati e fuq il-prinċipji. U dana joħroq bżonn għal regolament dettaljat nazzjonali. Dan ir-regolament ġi publikat f'Marzu anki ta' din is-sena u l-ewwel talba għal-offerti e, għadna kif għal-għanija u kien hemm iktar minn design proposta u bħalissa qegħdin nisselezzjonaw. Fuq il-kontenut tal-programmi nazzjonali fil-qosor, fil-kwestjoni tal-azil il-mira prinċipali huwa li nanticipaw il-bidliet futuri fil-flussi u l-ġestjoni tagħhom Għal daqstant il-kwalità eh, tal-proċeduri u tal-ġestjoni tal-riċeviment huma importanti ħafna. Barra mill-faċilitajiet ta' riċeviment tal-gruppi vulnerabli, eh, eh, dawn huma ta' priorità kbira fil-programm AMIF. Fl-integrazzjoni aħna nixtiequ nużaw il-fondi AMIF biex nistimulaw l-NGOs bidejat innovativi biex jisolvu l-problemi attuali l-NGOs ninkoraġġuhom biex jikoperaw u jgħidunna jgħatuna informazzjoni fuq l aħjar prassi. Fil-kamp tar ritorni eh, l-approċ tagħna huwa li ritorn huwa parti inseparabbli tal-għażin. Eh, Bluzu tal-fondi AMIF eh, aħna lesti nibatuhom lura fil-pajjiż ta' oriġini. U lan huwa li nuru illi ritorn huwa dejjem opportunità Fil-viza u u fuq l-screaming ta' informazzjoni dan għanna nimxu iktar malajr, namlu fast track u intensif eh, biex ikun hemm anki personal jaħdem fuq da. Fuq il fronteri la ISF hija marbuta mal-Viżjoni Nazzjonali Ewropea u għal Eurosur hemm bżonn li jkun hemm sistemi u kollegamenti aħjar. Eh, anki biex nipreparaw għal approach Smart Border. Network ta' laws and offices internazjonali u fl-aħħar investimenti eh, u anki eh, bastimenti flessibli żgħar Fuq il-prevenzjoni u l-ġdida kontra l-kriminalità hemm tliet prioritajiet. Il-intejbu il-kura għal-vittmi, l-investigazzjonijiet finanzjarju u it-taħriġ għal-polizija. Dawn huma prioritajiet ta' infrastruttura li ntejbu iċ-ċiber sikurtà u anki li naħdmu biex niżviluppaw aħjar is-sistema ta' early warning. Il Aħna ridna nifukaw fuq proġetti ikbar. Għalix, meta jkollok ħafna proġetti żgħar fuq ħafna eh, fuq ħafna suġġetti differenti, tispiċċa biex tħallas iktar u aktar diffiċli li tsegwihom. Aħna introduċejna wkoll mm, ċifra minima ta' 400.000 euro għal kull proġett Pass il-qoddim ħadni għalli issa qegħdin naħdmu f'perjodu ta' seba' snin qabel kien maqsum f'kull sena. Issa il fat li hemm seba' snin jagħti iktar flessibilità lill-istati membri u anki lill-applikanti biex ikunu jistgħu jippjanaw il-proġetti u jużaw il-fondi b'mod iktar effettiv. Il-fondi ta' qabel kellhom bżonn ta' amministrazzjoni komplikata. Però blamif u la SF aħna għanna regoli iktar sempliċi kemm għall-amministrazzjoni kif ukoll fuq riportar u bekk insiru bħal uh, fondi oħrajn Ewropew bħal ISF u EFRO. Il-ċifri disponibli eh, għal uh, seba snin huma 32 miljun fuq l-azil, 19 fuq l-integrazzjoni u 36 fuq ir-ritorn. Kull sena dana ifisser punt 8 ta' perċentwali, ġifiri 0.8, tal-budget nazjonali. Il-ċifri disponibli għall-ISF eh, u ma ta' 30 miljun u tal-ISF Police 31. Dan huwa eh, punt wieħed, inqas minn punt wieħed tal-budget tal-Polizija. tal budget tal pulizija aħna nistennew li konna f-seba snin li ġejjin u maċi 175 għall-AMIF, 8 għall-Borders u 9 għall-Pulizija. L-implementazzjoni tal-AMIF u tal-ISF tibda bil-regolamentazzjoni ehm, ministerjali. Biex innaqsu il-pis amministrativ, eh, introduċejna alternativi ta' spejjeż semplifikat. Dan jfisser illi flok ma natu sussidi li ħafna spejjeż żgħar u eh, fatturi li huma diffiċli biex wieħed verifika għal sistema fejn ikun hemm perċentwali flat eh, ta' 15 eh, fil-mija. Nużaw prezzijiet standard, rati ta' kull sena standard u nikkalkulaw anki l-ispejjeż Eh, standard. Il-proġetti ġew estiżi għal tliet snin tal-AMIF u fuq l-ISF anki iktar biex inżommu eh, biex inżommu il-possibilità li nkunu nafu eh, l-implementazzjoni ta' dawn il-proġetti, aħna se namlu kontroll ta' darba kull sena. Laqat ta' erba darbiet fis sena Eh, għal policies kollha. Eh, dan il-komitat jaħdem bħala xambru de refleksjon u jagħmel anki monitoraċ tal-anijiet tal-programmi nazzjonali. li tkunu tistaw taraw din is-slide għax ma tanġija ċara. Hawnhekk fuq livell nazzjonali ridu namlu ġestjoni ta' ċikli differenti. Eh, issa il-mappa tal-metropolitana trenijiet kollha jridu jaslu fil-ħin biex ikollna sistema li jaħdem. F'din il-mappa ħafna mill-kwistjonijiet li semmejt qabel huma huma eh, tistgħu tarawhom. Din il-mappa tinkludi relazzjoni eh, reċiproka bejn ir-regolamentazzjoni, l-accountability, l-evalwazzjoni, ċoħe hemm linja ħamra li tajt il-ċiklu ta' program ta' 10 snin għal-AMIF u ISF. Unbatem il-blu il-ċiklu ta' proġett ta' 3 sa' 7 snin mill-istabiliment tal-organizzazzjoni għad dikjarazzjoni ma tanna il-linja eh, safra ta' sena waħda għal Umbat fl-ħar hemm il-linja vertikali ħadra għall-accounting għal lejn l-Unjoni Ewropea. Nishtiq nala din il-prezentazzjoni billi nurikom xiftit ritratti ta' proġetti mill-periodu preċedenti. U importanti li wieħed jifhem illi l-effetti tal-ħidma ta'kom u tagħna twassal fil-fatt għal proġetti reali u taffetwa ħafna nis din il-prezentazzjoni turi li hemm ħafna sforzi investiti fil-ġestjoni tal-fondi fuq livell Ewropew fuq livell nazzjonali. Dan huwa importanti biex nuru li l-finanzjamenti qed jiġu żati għal anijiet tajba u li l-fondi jiġu minn fuqha b'mod eh, responsabbli. U kif qed taraw fl-ewwel ritratt, da hemm eh, proġett fejn n-nies li sejrin lura intuhom eh, ċiklu ta' edukazzjoni ta' xur, xhur, pereżempju billi jagħmlu l-twapet jew jagħmlu l-welding jew jamlu eh, ifaslu eh, il-bis u mal-proġett fil-contain, hemm container bil-tamir kollu biex wieħed jibda intrapriza ġdida fil pajis ta' oriġni. Fit-tieni ritratt taraw tifer il qed juża playground f'ċentru ta' riċeviment. Fit-tielet eh, eh, ritratt tistgħu taraw eh, dajsa inflatable rigid hall li tintuża mill-Polizija ta' Rotterdam u l-aħħar waħda l-aħħar ritratt hija klassi ġo ċentru ta' riċeviment fejn wara l-iskola it-tfal jiġu assistiti biex jagħmlu il-homework tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Koller. U l-aħħar is-sur Barbatej, il-kap tal-implementazzjoni fil-programm ta' immigrazzjoni fil-Romanija. Grazzi, President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew. Jena se nitkellem fuq il-fondi Ewropej fil-qasam tal-affarijiet interni u b'mod partikolari it-tfassilu l-implementazzjoni tal-miżuri ta' emerġenza. l esperienza tiegħi hija li jiena kont jiena koordinat tal-unitajiet fir-Rumanija li għal awtorità għal tlet fondi tal-programm Solid il eh, għamif eh, ISF u eh, Integration Fund. U għal għamif jekont ukoll kont fil-missjonijiet EASO fil-Greċa biex namel taħriġ għal personal biex ikollhom ġestjoni tal-proġetti fil-servizz tal-ewwel riċeviment fil-Greċa. U fl-2014 għamilt evalwazzjoni tal-miżuri ta' emerġenzi ta implementati mill-Aġenzija tal-Istat tar-Rifuġati fil-Bulgarija u li ġew implementati bil-fondi Ewropej tar-Rifuġati tal-2013. Allora jiena nixtieq l-ewwel slide. Il-preżentazzjoni tiegħi hija bbażata fuq l-isfidi Eh, prinċipali li naraw fil-implementazzjoni tal-fondi solid. U nishtiqu aħna niprovaw namlu rakkomandazzjoniet għal fondi ġodda għami fuq ISF fil-periodu tal-2014-2020, b'mod partikolari għal miżuri ta' emerġenza. U jena nibbaza ħafna fuq il-riżultati tal-evalwazzjoni fil-Bulgarija illi għandhom applikabilità ġenerali fl-opinjoni tiegħi. Nixtieq nitkellem l net fuq il-karatteristiċi prinċipali tal-programmi fil-qasam tal-affarijiet interni illi għandhom impatt dirett fuq l-implementazzjoni tal-fondi fl-Istati membri. Biex nagħmel taqsira, Meta nitkellmu fuq il-programm Solid, li issa wasal fl-aħħar parti tiegħu, dan il-perjodu l-implementazzjoni kienet bazata prinċipalment fuq programmi annwali u fuq l-azzjonijiet. Għal daqstant il-programmazzjoni multianwali ġiet frammentata fi programmi annwali, e li mbagħad kellhom jiġu ippreżentati kull sena mill-Istati membri lejn il-Kummissjoni. Umbaħt wara li jiġu approvati, għandhom uh, kalendarju għall-implementazzjoni ta' sentej u nofs. Barra minn din il-frammentazzjoni eh, kronologika, hemm kwistjoni oħra illi l-azzjonijiet illi kienu wara kollox l-iktar ħaġa importanti tal-programma, tal-programm, dawn kienu Eh, infaslin u dettaljati b'mod speċifiku u mhux mhux ma ħallewx f'ħafna okkażjonijiet flessibilità jew spazju għal manuvra għall-istati membri. Kwestjoni oħra kienet illi regoli ta' eligibilità ġew stabiliti minn deċiżjonijiet tal-Kummissjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Fil-qafas ġdid hemm titjib kbir illi huwa illi l-fondi issa qed jiġu implementati kontinwament fil-perjodu periodu kollu ta' programmazzjoni. Teorikament jibda fl-ewwel ta' jannar tal-2014 u jispiċċa fl-2000 fl-aħħar tal-2022 li huwa vantaġġ kbir għall-istati membri. U għalhekk l-istati membri memx għalfejn li jissottomettu programm annwali kull sena kif eh, qed jiġu eh, deskritti l-azzjonijiet. Il-programmi bħalissa jibbażaw ruħom fuq il-finanzjamenti. ISF huwa għal beneficjari li huma ġa stabiliti, pa imma la MIF huwa għal beneficjari pubbliċi li jirbħu umbat il-proġett u dawn dinja differenza bejn dawn iż-żewġ programmi. E kif huma enfaslin issa e, jagħtu iktar flessibilità lill-istati membri. Il-programmi wkoll kien fihom azzjonijiet speċifiċi u ma jistawx jitbidlu ħafna, memx flessibilità jgħatu indikaturi anki ta' ċerti karatteristiċi. Però il-prioritajiet il ta' finanzjament huma flessibli biżejjed. F'dan il- għafas ir-regoli ta' eligibilità u man faslin mill-istati membri għal daqstant jistaw jiġu adattati skont iħtiġijiet nazjonali u prassi nazjonali. Issa il-slide li tmiss. Mela, miżuri ta' emerġenza, għawnek kien iprovaw nerġaw namlu paragun fil-qafas preċedenti, fil-finanzjamenti solid l-istati li rridu japplikaw għal assistenza għal miżuri ta' emerġenza kellhom eh, jamlu revizjoni tal-programmi annuali. U Dana eh, kien idum kellhom jagħmlu revizjoni, Kien dan ta', ta xi xarej jew tlieta u dana kien qed idewwem il-proċess meta wieħed is il-bżonnijiet urġenti tal-gruppi mira jew anki kwistjonijiet oħra. Wara illi jiġu approvati il-miżuri ta' emerġenza kellhom kalendarju ta' implementazzjoni ta' sitt xhur biss. U dan ma kienx biżejjed. Għaliex xi ħut minnhom eh, kienu qegħdin jimmirawn lejn it-titjib tal-infrastruttura u anki metan is anki l-bżonn għal soluzzjonijiet sostenibbli għal gruppi target, siċur mhuwiex bizzejed. Fil-qafas ġdid, situazzjoni sitwazzjoni hija differenti. Issa l-istati membri memx għalfejn jagħmlu revizjoni tal-programmi nazjonali jeplikaw direttament l-Komissjoni. għal daqstant hemm ġestjoni diretta tal-fondi. Il-Kommissjoni tagħmel evalwazzjoni u din tinkludi anki missjoni fact-finding biex ikollhom stampa iktar realistika tal-applikazzjoni la darba tiġi jiġu approvati dawn il-miżuri ta' emerġenza u mbagħad għandhom perjodu ta' implementazzjoni ta' sena u nofs li huwa ħafna iktar mill-sitwazzjoni preċedenti u iktar eh, xirqa għal bżonnijiet u għall-anijiet tal-miżuri ta' emerġenza. Kwistjoni oħra hija illi il-miżuri ta' emerġenzi issa jridu jkunu orientati lejn l-assistenza. Hemm possibilitajiet limitati ħafna biex wieħed jinvesti fl-infrastruttura skont il-qafas eh, ġdid. Ah, u għal din ir-raġuni nistgħu naraw eh, bidliet li huma tajbin anki ħafna u fil-fatt eh, uraw ruħhom effiċenti Per eżempju, l-Kommissjoni Ewropew allokat interament il-budget ta' 25 eh, biljun miljun u xieħut minnom u ma diġa 10 u ma diġa approvati eh, f'dan il-budget. Slide li tmiss, l isfidi u xkiel, l-ostakoli Jina nireferi għal ostakoli li notajt, imma anki għal riski illi jistaw jiseħħu u jaffettwaw l-implementazzjoni tal-programmi u anki tal mizuri ta' emerġenza. Kumment qasir il-kondizjonijiet E, e, in-nuqqasijiet kollha tal-qafas solid hawnhekk issa hemm kondizzjonijiet ħafna ħjar għall-implementazzjoni tal-programmi u tal-miżuri ta' emerġenza. Hemm komunikazzjoni eċċellenti mal-Kummissjoni, il-Kommissjoni tagħmel żjarat regolari ta' monitoraġġ fl-Istati membri, għal daqstant hemm opportunità eċċellenti biex eh, jifmu situazzjoni perfettament u biex ikollhom opinjonijiet anki dokumentati u jagħmlu bidliet fis sistemi tagħhom u anki hemm disponibilità eh, tal-persuni responsabbli anki fil kommission kommissjoni. U issa se naġġel ftit biex nitkellem fuq ir-riski u l-ostakoli l-ewwel net jiena nixtieq nirreferi għal eh, beneficjarji prinċipali li huma pubbliċi u privati. Spiss is-sitwazzjoni e, e, e li ħabbatna weċ maħħom kienu eh, kienu differenti, noqqas ta' esperienza, noqqas ta' taħriċ u kull wieħed minn dawn is-sitwazzjonijiet jistgħu waslu performance inna mhux xierqa jistaw jistaw iwaslu għal problemi. E, problema oħra tista' tkun proċeduri ta' xiri publiku li ta' fetwa l-autoritajiet publiċi li jridu jorbtu fuq il-regolamenti nazjonali u jirrispettawhom u ek jista' jkun hemm anki fatturi imprevisti. Hemm anki rata baxxa ta' applikazzjonijiet illi umbat wieħed irrit jerġa' joħroġ il-talba għal proposti xoll eh, xogħol ulterjuri u anki riski fuq l-implementazzjoni tal program U ġa semmejt illi skont il-programm solid, ir-reviżjoni il programm solid ir reviżjoni tal program ma kienieċ alternativa tajba u u kienet taffetwa il-situazzjoni ta' implementazzjoni. Il-slide li tmiss, mod speċifiku fuq il-miżuri ta' emerġenza Jiena naħseb li l-miżuri ta' emerġenza huma sfida kbira meta l-autoritajiet tal-kompetenti mandomx l-esperjenza neċessarja jew anki il-kapacità ta' risorsi, speċjalment meta jkun hemm fatturi oħrajn bħal pressjoni temporali, eh, regoli rigorużi nazzjonali u bżonnijiet urġenti u gruppi vulnerabbli. Kif il-periodu limitat eh, skont il-periodu stont il-programma solid kien eh, ostakolu. Hemm ir-riskju anki illi ma nkunux nistgħu nirsolvu l bżonijiet immedjati tal-persuni. Eh, Innaqsu ir-rwol tal-integrazzjoni soċjali u, u miżuri oħrajn. Anki sa sostenibilità tiġi affettwata jekk eh, ir-riżorsi ulterjuri u soluzzjoni alternative mumiex identifikati. Hemm bżonn ukoll illi ikun hemm evalwazzjoni ta' suq ta' xogħol eh, jagħmlu reġistrazzjoni ta' tfal fl-iskejjel u dan huwa importanti hemm bżonn anki għal appoġġ mediku u psikoloġiku. Em, anki il-problema ta' nuqqas ta' appoċ jew kooperazzjoni u anki l-oppożizzjoni mill-partit eh, interessati lokali. Hemm influssi kbar ma' siċċi ta' eh, ta' migranti għandhom impatt kbir fuq l-komunitajiet lokali għal daqstanti suċċess tal-intervenzjoni jiddependi ta' fuq kif jaġixxu il-partit interessati. Hemm tendenza anki eh, illi jikkonċentraw l-azzjoni fuq eh, autorità waħda jew ftit. U għal din ir-raġuni ir-risorsa ma tistax tiġi utilizzata b'mod eh, efficienti. U L-aħħar slides eh, huma rakkomandazzjonijiet għal prassi tajba. L-għonet rakkomandazzjoni ġenerali. Jider li komunikazzjoni mill-rib mal-Komissjoni hija importanti ħafna u il-kanali uffiċjali u anki il-komunikazzjoni informali għandu tkun prezenti bejn l-Istati membri u Komissjoni. Taħriġ, kem għall autoritaj dezinjati u anki għal beneficjari. U għamżon ikun hemm enfasi fuq il-bini eh, tal kapacitajt fuq livell lokali. Eh, regoli ta' implementazzjoni għandhom ikunu sempliċi u faċli, għandhom ikunu adattati għal ambjent nazjonali u għandhom għandu jkun hemm reviżjoni regolari eh, u l-evalwazzjoni tal- eh, tal-regoli u tal-reportar għandhom jiġu revizjonati. Eh, Emżon nigarantixu kontinuità tal-assistenza, il-kuxjenza tal-applikanti bżon tiġim saħħa fuq l-opportunitajiet eh, ta' finanzjamenti għal noqqasijiet mhux koperti mill-fondi ġodda, eh, hemm bżonn l-Istati membri fiċċu għal risorsi alternativi. Eh, u għandu jkun hemm monitoraġġ eh, eh, kbir fuq il-missjonijiet fact-finding. Issa l-aħħar żewġ slides, id-dispjaċini, se nispiċċa f'żewġ minuti. Dawn huma dedikati għal rakkomandazzjonijiet tal-miżuri ta' emerġenza f'dan il-qasam. L-ewwel nista' najt li l-ġestjoni tal-kriżi jitolbu li kunem hemm approċċ koordinat fuq livell tal-Istati membri għal daqstant għandhom jiġu koordinati mill-iktar livell istituzjonali oli eh, mekkanizmu li jinvolvihom kollha. Barra minn l-NGOs u l-organizzazzjonijiet internazjonali għandhom jiġu involuti jew konsultati fl-attività ġenerali tal mekanizmu ta' koordinazzjoni skont kun qasam ta' esperjenza, specialment għal tfassil u implementazzjoni tal-miżuri ta' emerġenza. Kull stat membru għandu jkollu pjan ta' kontingenza għal situazzjonijiet ta' influssi massiċi u ta' malajr eh, ta' migranti u għandi xieħut xiftit rakkomandazzjoniet, ċoħe responsabilitajiet u l-karatteristiċi principali tal- intervenzjoni finanzjat mill-Unjoni Ewropea għandhom jiġu stabiliti mill-bidu. U kull kontribuzzjoni għandha tiġi revizjonata u għandha tkun inkluża fil-pjan ta' kontingenza, per eżempju finanzjamenti u anki kontribuzzjonijiet in natura. U mbagħad hemm bżonn partikolari li wieħed jagħti risorsi eh, eh, għall assistenza medika u psikoloġika. Anki risorsi oħra għandhom jiġu inklużi biex ikun hemm lista ta' specialisti disponibli necessari, eh, per eżempju interpreti, eh, ħaddima soċjali, eh, personal mediku jew personal, e li involvi proċeduri ta' azil. U l-aħħar slide u te, torina rakkomandazzjoni toħrajn għal miżuri ta' emerġenza. L-implementazzjoni tal- miżuri ta', ta emerġenza jitolbu li kunem kapacità amministrativa tajba tal beneficiari principali għal daqstant l-istati membri għandhom jizgoraw li kolom il-rizorsi umani ġusti, eh, finanzjari, loġistiku, ġuridiċi, minn qabel iridu jissemplifikaw il-proċessi amministrativi biex jeliminaw l-burokrazija u għandhom jistabilixu eh, il-sħubijiet u il-protokolli biex jiġu użati eh, meta eh, t-tiġi implementat il-programm. U il il-mizuri neċessari, finanzjari, istruzzjonali, għandhom eh, għandhom jiġu mamulin minn qabel eh, bħala sostenibilità. Um, u fl-aħħar, li mux l-inqas importanti, importanti li natu trasparenza u Eh, kuxenza fuq il-miżuri ta' emerġenza fuq is-sitwazzjoni ġenerali. Il-miżuri ta' emerġenza għandhom jgħatu riżorsi biex tejbu eh, kuxenza tal-popolazzjoni jekk m'hemmx riżorsi oħrajn disponibbli. U għal dastan daw għandhom ikunu finanzjati bil-Unjoni Ewropea. Il-medja għandhom jiġu informati regolarment fuq l-evoluzzjoni tal-miżuri eh, ta' emerġenza u l-autoritajiet għandhom jirċevu informazzjoni dettaljata Grazzi ħafna, il-segretarjat informani li il-slides se jiġu ċirkolati fost il-membri. Issa, nibdew il-diskussjoni. Jena nishtiq insaqsil l-korrapporters, jek għandhomx mistoqsijiet. Signora sinjura Watsonberg. Jena għada flok eh, l-onorevoli Mezzola ma naħsibx li huwa ġust eh, l-nistaqsijina. Iva, l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja l-kellima għall-kontribut tagħhom, però għandi xie mistoqsijiet speċifiċi għat l-kellima l professur eh, Mona jiena eh, apprezzajt l-intervent tiegħek eh, dwar kif spiss l-Ewropa hija mitqisa bħala dik li għanda l-ħtija għal dak kollu ma jaħdemx u naqbel bisħiħ, però jekk fimtek sew lilek, jiena kelli l-impressjoni li Eh, dejjem insemmu l-kwistjoni ekonomika u kemm jiswa spejjeż fih migrant. Jiena naħseb li rridu nispeċifikaw ukoll li aħna maħniex il-Bank Ċentrali Ewropew, aħna istituzzjoni oħra, l-għana u l-lini tagħna huwa li niżguraw li jiġu salvagwardjati drittijiet u għandna qoddimna katastrofi umanitarja li fesni li ġejjin mhux se tonqos. L-Sur Keller, Koller, u li sur Barbatej nixtieq nistaqsijom jekk waqt il-ħidma tagħhom sabux każijiet ta' irregolarità fragranti u xamlu f'każijiet bħal dawn, grazzi. Grazzi ħafna, issa ngħaddi għax-shadows. Eh, nibdew b'Mrs. Stevens. Grazzi ħafna, President. Għandi xi mistoqsijiet u xi kummenti x'nagħmel, però l-ewwel nett xtaqt nibda b'xi ħsibijiet fuq il-kooperazzjoni bejn il-co-rapporters u x-shadows. L-esperjenza tiegħi għabbażi ta' rapporti oħrajn eh, ġelitni nifhem li x-shadow rapporters spiss ikollhom opinjoni wkoll u jistgħu jipparteċipaw ukoll fuq fid-diskussjoni fuq ir-rapport. Din id-darba l-affarijiet imxew mod ieħor. Jena xtaqt nitkellem dwar dan mal korrapporters, però jider li dawn issa sempliċement eh, inkludew dak li qablilhom mingħajr ma jikkonsultawna. Imbagħad eh, ħsibijiet oħrajn ħallewhom barra. Naħseb eh, kellu jkun hemm diskussjoni biex flimkien noħorġu fuq rapport maqut, mhux ħaġa demokratika din, però insomma l-opinjoni tiegħi issa dwar is-suġġett, il-kellima li tkellmu l-ewwel qed nixtieq nirringrazzjahom għall-intervent tagħhom. Però għandi wkoll xi kummenti nagħmel issa, eh, naqsam xi tħassib magħkom. Naħseb aħjar inwessaw eh, il-veduta tagħna fuq il-fondi għall-affarijiet interni. Ma nitkellmux biss dwar Eh, spejjeż fondi, eċċetera, però nqisu wkoll l-element orizzontali. Forsi nipprioritaw mill-ġdid ukoll il-mezzi tal-budget. Aċċess uniku għal fondi ta' emerġenza ma nafx jekkux l-aktar mod għaqli kif nafrontaw dawn is-sitwazzjoni ta' kriżi hemm ħafna burokrazija aħna jkollna qudiemna sitwazzjoni ta' emerġenza ma nistgħux noqogħdu nitrattienu għal ġimgħat sħaħ naħseb xi ħaġa bħal din irridu nirrevedwa xi ħaġa oħra issa. Jekk eh, hemm 6000 euro eh, għal dawn il-migranti biex jintafaw ehm, f'pajjiżi oħrajn. Din hija ħaġa simbolika fil-konfront tal-Istati membri. Ma jkunx aħjar f'każijiet bħal dawn li dawn il-fondi jintużaw biex niġġieldu kontra it-traffikar tal-bnedmin u biex intejbu kol reġistrazzjoni u l-akkoljenza ta' dawn in-nies. Dawk li m'għandhomx dritt tal-azil eh, jistaw jintbatu lura f'pajjiżhom permessa dawn il-fondi wkoll. Forsi għandu jkun hemm fondi fil-ġejjini maħsubin għal dan ix-xogħol. Għaliex jaf ikun hemm eh, flussi ta' dħul ġodda, eh, dawn n-nis jipruvaw jidħlu fl-Europa, dawn u maffarijiet li jistaw eh, jigravaw eventualment nejnu l-pajizi ta' oriġini u mux nirreagġixxu biss meta jkun hemm kriżi, irridu naraw fejn qegħdin il-problemi. Naf li nitkellmu dwar is-Sirja u l-Iraq eh, hemm il-gwerra f'dawn il-pajjiżi u diffiċli li tagħmel xi ħaġa hemmhekk min qiegħed jaħrab minn dawn iż-żewġ pajjiżi għandu bżonn lajnuna, però f'każijiet oħrajn naħseb eh, jista' jsir iżjed biex jiġu imblukkati l-flussi anki kooperazzjoni aħjar fil-qasam tal-iżvilupp, stabilità aħjar, investimenti aħjar, ninvestu fuq ix-xogħol, noħol u x-xogħol għal dawn in-nies f'pajjiżhom. L-aħħar mistoqsija, il-Kummissjoni qed tagħmel biżejjed biex timmonitorja mbagħad l-ispejjeż, pereżempju l-ġlida eh, fil-każijiet ta' frodi. Meta titkellmu dwar ċifri daqshekk kbar intom dejjem hemm ir-riskju li dawn il-fondi jispiċċaw fejn m'għandhomx jispiċċaw. Forsi f'xi stati membri mhuwiex għal kollox eh, ċar kif jintefqu dawn il-fondi. Forsi m'hemmx infrastruttura tajba bżejjed. Eh, speċjalment eh, meta jiġu biex jilqgħu numru kbir ta' migranti. Grazzi. Shadows, eh, tlet minuti, però il-membri l-oħrajn, żewġ minuti, il-Sinjura Spinelli. Grazie ħafna. Mella, bħala Shadow Reporters. Tal-gwe, eh, jina nishti neprezenta xie punti marbutin mal-fondi, kemm il-fondi ta' kolienza kif ukoll ta' tisħiħ ta' ta' dak li qiegħed tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel punt, insomma, il-politika Ewropea ta' ġlida kontra l-immigrazzjoni eh, Immigrazzjoni regolari, l-imbatt sarra fe proġenerija, eh, rimpatri, eccetera, eh, hawnhekk għandna spejjeż li ma tantx nitkellmu dwarhom nipreferu nifakaw fuq l-inklużjoni u l-akkoljenza b'mod li mbagħad ngħidu li hemm ħsara fis-sistema tal-welfare, però fl-2014 ġew identifikati eh, mal-400,000 immigranti irregolari fl-Unjoni Ewropea. Fostom dawn eh, madwar nofsom 250,000 irċivew eh, avviż ta' espulsjoni u oħrajn u mbagħad intbatu lura f'pajjiżhom. 114.000 indbatu l-lura, diffiċi nikalkulaw eh, l-spejjes totali ta' din il-ħidma fost 28 stat membru il-Belġu biss eh, għandu rekords ċari, mbagħad pajjiżi oħra għandhom kriterji differenti, però nafu li l-fondi tal-Unjoni Ewropea mill-sena 2000 għallum għal ġlida kontra Dan il-fenomenu regolari jammontaw għal 13 biljun euro. 11.3 biex jiġu espulsi immigranti regolari u 1.6 għal kontrolli fil-frontiera. Kull espulsjoni tiswa 4.000 eh, euro u nofs l-spejjes eh, ikopru trasport. Dawn il-flejjes eh, intużati għal għaxxiri ta' imbarkazzjonijiet, drones, software apposta, etc. Kif ukoll il-bini ta' ostakli, kontrolli fil-frontiera u rimpatri proġetti ta' riċerka fostom per eżempju l-ekkim sejħin sniffers. Iġifiri imnieħer artifiċjali biex wieħed ixxom it-trakkijiet biex jarakkemx migranti moħbijin, mbagħad intelligence, etc. Ma nżidu kol spejjeż marbutin u li huma akkumulati eh, li għadin jakkumulaw eh, brabta mal politika barranija marbuta mal-immigrazzjoni. Eh, Fostom il-ġlida traffikanti permezz tal-ewna formed il-ftemiet ta' kooperazzjoni ma' pajizi terzi u ta' oriġini fostom 13 miljun euro imweda l-dittatur tal-Eritrea eh, favoki. Imbagħad il-taħriġ militari f'pajjiżi terzi. Huwa importanti eh, meta nitkellmu dwar il-fond ta' azilu, migrazzjoni u integrazzjoni, U dan il-font nixtieq ngħid xi ħaġa li semmi tal-kollega wkoll kienġ. Huwa importanti li naraw kif jintefqu dawn il-fondi. Irridu nqisu wkoll il-korruzzjoni rampanti li teżisti f'dan il-qasam. L-aħħar ċifra li nixtieq intikom il-flus minn fuqa fil-pajjiżi Ewropej minn dawk li jixtiequ jaslu fl-Ewropa wara li ma kienx hemm modijiet legali ta' aċċess għall-Ewropa f'dawn il-15 sena intef u 27 biljun euro, grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Spinelli, issa sur korraw. Tlet minuti jak joġbok, eh, grazzi ħafna. Mela, l-għanet nishti nir ingrazzja l-rapporters. għall-intervent tagħhom. Naħseb li diskussjoni fuq l-użu u l-fondi huwa importanti meta nitkellmu dwar suġġett daqshekk sensittiv għaliex b'xorta ħażina aħna narraw propaganda negattiva ħafna eh, marbuta mal-immigrazzjoni, jena bħataljan eh, kull jum nara din it-tip ta' situazzjoni. Jena nixtieq nifoka fuq il fremmentazzjoni tal-proġetti li jeżistu fl-Unjoni Ewropea. Hemm il-11 il-priorità tematika u diversi programmi wkoll ġestiti minn mill-inqas ħames servizzi tal-Kummissjoni Ewropea u servizz estern. Din il-frammentazzjoni Erdo, Etmur kontra sistema ta' trasparenza għaliex huwa diffiċli li wieħed jifhem b'mod ċar, b'mod speċifiku kif qegħdin jintefqu dawn il-flejjes u diffiċli biex tikkontrolla eh, x'inhu jiġri. Dan successiva, eh, suċċessiva bħalma jiġri fl-Italja pereżempju jinħolqu sitwazzjonijiet li aħna eh, insejħulhom business, business maħluq madwar dan il-fenomenu tal-immigrazzjoni. Hemm min kalkula u dan qegħdin jajduħ eh, l-ħidmi ġudizzjari spekulazzjoni li jkun hemm brabta mal-immigrazzjoni tivvantaġġa l-aktar eh, l-organizzazzjonijiet kriminali aktar vantaġġuża me traffiku ta' droga u din hija xi ħaġa li naħseb għandna naħsbu daqsxejn dwarha. B'xorta ħażina eh, sistema adottat minna u fuq dan se noħorġu xi proposti minn ħatana. Huwa proċess li jfisser li huwa diffiċli li wieħed jikkontrolla jara b'mod xira fejn imorru l-fondi. U min jisfrutta sistema jista' jagħmel dan b'mod faċli. Jiena naħseb li eh, għanna namlu ħidma ta' raggruppament fuq il-ġestjoni tal-fondi b'mod li għal-ċittadini Ewropej jkun aktar sempliċi li jkun jistaw jikkontrollaw kif il-fond qegħdin jiġu investiti. Thank you, I appreciate it, Mr. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li zammejt mal-ħin issa madam Gijom. Sorry. <laughs> Je vais très, Iva fil-qosor ħafna, skużawni Ma mela, nixtieq immur lura l żewġ suġġetti li ġew trattati fit-tul hawnhekk. Intkom tkellimtu fuq il-kwistjoni ta' emerġenza u kif nistgħu nifakaw l-iktar fuq din l-emerġenza u kriżi aħna konna rajna fil-qafas tal-mif fuq il-flessibilità fil-flessibilità biex inkunu nistgħu inwieġbu kif suppost mod adattatu xira għal situazzjoni bħal dawn bir risorsi finanzjarji Eh, li hemm bżonn. Imma kontok eh, sur barbatej il-fondi ma biżejjed il-qafas flessibbli biżejjed biex naġixxu f'dawn il-każijiet ta' emerġenza, u mbagħad eh, fuq ħaġa differenti għall-aħħar, però fil-kontest ta' kriżi, saqsejna biex ikun hemm segwitu kwalitattiv u kompjut tal-operazzjonijiet kif il-fondi jiġu użati xi ħaġa li għal qalbna ħafna għanna l-possibilità minn issa illi tkunu tistgħu tapprezzaw il-kwalità eh, jew il-ġestjoni kwalitattiva ta' dan il-proġett. Grazzi. Donk, flexibilité. Mela, il-lat ta' kwalità u l-flessibilità. Grazzi ħafna Silvi. Tista' titfi xejn il-mikrofon. Mela, grazzi ħafna. is signora Lauristin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ta' dawn l-interventi, speċjalment eh, mill-esperjenzi tal-Olanda u Romania. Kont kontenta li speċjalment fl-aħħar prezentazzjoni rajna l-punt ewlieni dwar ir-riżorsi umani meħtieġa, l-ispeċjalisti anke mediċi, mediċi social workers meħtieġa. Issa meta jkollna dan il-programm ta' resettlement ifisser li ħafna stati membri li ma kellhomx din it-tip esperjenza però Eh, nimmaġina li f'każijiet bħal dawn hemm problemi wkoll ta' riżorsi umani. X'taħsbu intom? X'tista' tkun il-ħtieġa għal dawn il-professjonisti li jistgħu jsolvu l-problemi mediċi, soċjali, psikoloġiċi u għajnoniet oħrajn? U kif nistgħu niżgoraw li dawn ir-riżorsi jkunu disponibbli f'dawn il-pajjiżi fejn se jkun hemm dawn il-problemi, grazzi. Grazzi, eh, Sinjura Lauristin, issa immorru lura l-kellima tagħna. Se nkun eh, stretta ħafna eh, ma'kom dwar il-ħin, għandkom żewġ minuti. Ippruvaw żommu mal-ħin insomma, sur Monar, grazzi ħafna. U fil-qosor, Iwa minnu iva li aħna mhux qegħdin nittrattaw biss kwistjonijiet finanzjarji, irridu nqisu wkoll id-dimensjoni tal-valur. Però naħseb li meta nitkellmu dwar solidarjetà, l-element finanzjarju bil forsi irridu eh, nżammuh f'moħħna. Jiena naħseb li jekk inqisu s-sistema flok ma naħsbu fil-ħlas per capita fil rigward tar resettlement naħseb li għanna nqisu l perċentwali imħalsa mill-istati membri għaliex dak l-istati membri qegħdin jinvestu eh, fl-akkomodazzjoni tar refugġati u l-appoġġ tagħhom ivarja konsiderevolment minn stat membru għal ieħor għal daqstant flat rate ma tirreflettix is-sitwazzjoni attwali eh, reali, naħseb rridu naħsbu dwar dan il-pont. Apart minn hekk, approċċ olistiku irrid jinkludi l-aspetti kollha u ġustament ġie enfasizzat li r-ritorn tal-migranti li ma jistgħux jiġu akkomodati ovvjament għandu jkun parti mill-approċċ tagħna. l-aspetti differenti marbutin ma l-infurzar irridu nqissuhom ukoll imbagħad miżuri ta' solidarjetà bejn l-istati membri dawn japplikaw. Fl-aħħar nejt ngħid li dwar is-solidarjetà banda għandha dimensjoni finanzjarja, però mill-banda l-oħra għandna waħda operattiva wkoll. Dwar l-qasam operattiv naħseb li l-ħolqien tal-Frontex u il-ħidmit konġunt, konġunt ta' Frontex għamlu differenza. Valja jekk jisu eh, l-esperti mibowta għal din il-ħidma dawn affarijiet li ma kinux jeżistu 15-il sena ilu, naħseb li l-aġenziji li jibatu lil dawn l-esperti fl-istati membri f'dawn il-hotspots. Dinja xi ħaġa innovattiva ħafna Naħseb eh, ta' min waħd jiffinanzjahom ħidmiet bħal dawn, grazzi ħafna, napprezza ħafna il-fatt li inti wkoll żammejt mal-ħin tiegħek, proset tassew. Is-sur koller issa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal dawn il-mistoqsijiet. U jiena nixtieq nibda billi nenfasizza il-fatt li jiena ppreżentajt is-sitwazzjoni Olandiża M'għandix informazzjoni dwar is-sitwazzjoni f'pajjiżi oħrajn, però dwar il-kwestjoni ta' accountability. Naħseb li hemm ħafna organizzazzjonijiet ta' assa bħal Kummissjoni Ewropea, l-Qorti Ewropea tal-Awdituri, eċċetera. Naħseb li l-kwestjoni tal-accountability eh, Is-sitwazzjoni hija stretta ħafna, l-istandards huma ħafna. Imbagħad eh, dwar l-ammont ta' rizorsi. Mill-perspettiva ta' l-użu tal-fondi l-ammont ta' rizorsi huwa l-ammont moti li lna. Id-deċiżjoni tkun ittieħdet eh, f'livell ieħor eh, band oħra bl-ammont li nirċivu ovvjament, eh, nipprovaw namlu l-nistaw. fl ħannet fuq il-kwalità tal-proġetti. Nixtieq nenfasizza eh, dan. Aħna għadna kif bdejna il-proġett għamif. Għat rridu nibdew sew, rridu nirrankaw. Hemm żjarat ta' monitoraġġ li huma importanti ħafna, dawn huma fuq bażi annwali, imbagħad hemm l-evalwazzjoni wkoll tal-Kumitat tal- monitoraċ ukoll eh, ħidma importanti wkoll u l-ex fondi solid ukoll eh, naħseb li il-Komissjoni eh, bħalissa d minn evalwazzjoni dwar l-aħħar sentejn tal-fondi solid xi ħaġa l-Novembru din. Issa sur Barbatej. Grazzi. Mela, t-weġibiet. Dwar il-flessibilità tal-miżuri ta' emerġenza. Eh, l-arranġamenti il ġaddu ma' xirqa. Illum il-ġurnata. Fil-medja dawn il-miżuri ta' emerġenza jiġu provati f'xar. Ovvjament, eh, nistaw nejdu li huwa proċess twil, però naħseb għandu jkun hemm kompromess bejn il-veloċità u s-serħan il-moħ li l-fondi jintużaw b'mod għaqli u b'mod sostenibli wkoll. Eh, hemm bżonn żmien biex eh, toħroġ l-approvazzjoni għal affarijiet bħal dawn dwar il-kwalità tal-proġetti u l-kwalità tal-miżuri ta' emerġenza Eh, soluzzjoni jaf ikun hemm li jkun hemm eh, evalwazzjoni min-naħa tal-istati membri. Mhux biss evalwazzjonijiet li eh, jaqgħu fil-qafas tal-programmi, però affarijiet indipendenti wkoll inizjattiva minnaħa tal-istati membri. Subcontracts per eżempju, jiex kultant blajnuna ta' atturi oħrajn bħal leazo u oħrajn li jistgħu jagħtu l-għajnuna tagħhom lill-istati membri biex issir evalwazzjoni professjonali dwar għajnuniet mediċi. Mill-esperjenza tagħna fil-Bulgarija nista' ngħid li għal kull elf migrant dak li ġi dak li diskutejt mal-istaff mediku u mal-mentaw li jaf ikollok tabib wieħed u xi żewġ infermiera dawn ikunu biżejjed biex ikun hemm preżenza il-ħin kollu mal-migranti. Huma qalu li jista' jkun hemm soluzzjonijiet proporzjonati. Psikologu wieħed pereżempju għandu jkun disponibbli il-ħin kollu f'kull ċentru, irrispettivament minn numru ta' migranti. Però dawn soluzzjonijiet jiddependu ħafna fuq il-mod kif ikunu il-ftemmit ta' ċentri mal tobba eccetera tal-lokal. Il-Bulgarija irnexxiela toħroġ b'din is-sistema. F'kull post fejn kien hemm ċentru ta' riċeviment kien hemm arranġamenti ma' tobba privati tal-lokal u mal-kliniks tal-lokal. Dan jgħin meta ikun hemm nuqqas ta' staff, però qed jiena tabib wieħed psikologu wieħed xi tliet infermiera għal kull elf migrant naħseb għandu jkun minimu. Grazzi ħafna lis sur Barbatej. Grazzi ħafna lilkom il-koll. Grazzi tal-liġġejtu. Grazzi tal-dan l-iskambju ta' femmit naħseb kien eżerċizzju importanti ħafna u tli ħafna, grazzi għal darboħra. Issa, naddu għal tini punt tal-agenda, il-votazzjonijiet. Il-votazzjonijiet jibdew dal-waqt, grazzi għal darboħra.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 So I count very much on your support and cooperation today because it seems a bit <laughs> impressive this. Uh, Grazzi ħafna mela jekk ġobkom hu poskom ħen nibdew b'din il-lista tal-votazzjoni ma l-ewwel net għandna bżonn nivvotaw fuq il l-Aġenziji ta' Drittijiet Fondamentali. il direttori kandidati kena smieħ ta' tret kandidati għal oppożizzjoni ta' direttur, s sur Flaherty u s-sur Vandelan u s-signora Vandelan u s-signora Keris u um, ovvjament il-Kunsil u l-Parlament eh, għamel appell biex jgħatu l-opinjonijiet u l-ordin ta' preferenza. Mela aħna nistabilixxu l-ordin tal preferenza. Il-votazzjoni se tkun hekk. Mela kif ġej, kif se ngħid? se jkollna nivvotaw b'mod elettroniku u mod sigret. Dan ifisser għandkom bżonn il-karta tal-voti tagħkom. Tajjeb ħafna kulħadd għandu. Umbagħad aħna se niterminaw l-ordni ta' preferenza għal post ta' direttur. Mbagħad ir-riżultat jiġi mressa għal bord ta' ġestjoni tal-Aġenzija li mbagħad jieħdu id-deċiżjoni fuq il-ħatra. Se jkollna nivvotaw fuq kull kandidat, kull wieħed minn dawn it-tlet kandidati ġifieri. U voti pożittivi biss jiġu konsidratan huwa punt importanti u tistgħu tivvotaw għal iktar minn kandidat wieħed. U għalhekk nivvotaw fuq kull kandidat separatament u il-voti iva biss jiġu konsidrati ma tistaw tivvotaw għal iktar minn kandidat wieħed u mbagħad il-kandidati se jitpoġġew fuq lista ta' preferenza skont in-numru ta' voti pożittivi li jkunu kisbu. Mela, wara kull isem namlu votazzjoni, nerġaw nivvotaw mbagħad ir-riżultat jiġi moti fl-aħħar biss. Wara li kunem it-tlet votazzjonijiet se nsegu l-istess ordni għasmiħ Bħama kena u dim il-komitat il-ġimma li għaddit l-ewwel għal Sur O. Flaherty bat is-Sinjura Van der Lan u bat is-Sinjura Brands Keris. mbagħad se nitkellem fuq l-ordni ta' preferenza wara it-tlet voti u dan ir-riżultat mbagħad mill-President imur mill-ċer mill-President ġifiri illi mbagħad jinforma il-Bord ta' Ġestjoni tal-Fra. Mela, vot segret kif għattilkom u nibdow mas-sur o flaħti. Niftaħ il-votazzjoni jekk joġobkom għas-sur o flaħti. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni maluqa. Mela, issa niftaħ il-votazzjoni għas-Sinjura Van der Lan. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Then I open the vote for the third candidate, Mrs. Brands. Niftaħ issa l-votazzjoni għas-Sinjura Brandt Keris. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. U issa għandna bżonn minuta jew xi 30 sekondi biex ngħidu l-komissa l-ordni ta' preferenza. Minuta jekk joġobkom għax hemm bżonn issa ngħid li mu l-ordni tal-votazzjoni tal votazzjoni ta tal riżultati qabel ma mmorru għal pass li jmiss. Item on the agenda So, Mrs. Van der Laan. Ma' mela, Signora Van der Laan, 32, eh, il-Sur O fl 30 u il-Signora Brands Keretz disa. Wallu Lord ni uwa 32 Van der Laan, 30 O fl u Signora Brands Keretz 9. Grazzi ħafna, eżis kollegi. Issa, mela. Se morru għal votazzjoni fuq ir-rapport fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet fondamentali fl-Unjoni Ewropea qed insaqsi li sinjura Ferrara jekk tixtieq titkellem qabel il-vot. Jekk le, inkomplu għaddejjin bil-votazzjoni. Iva mela? Signora Ferrara, grazzi ħafna, fil-qosor ħafna nixtieq nirringrazzja li Shadow rapporteurs kollha għal kollaborazzjoni għal ħidma tagħna flimkien dan kien rapport kumpless għax ovvjament dan huwa rapport illi jorqod ħafna oqsma huwa rapport vast ħafna imma naħseb illi nexxinna minkejja da kollu biex naslu għal riżultat tajjeb flimkien. Grazzi li Shadow Rapporters kollha. Grazzi ħafna l onorevoli Ferrara. Mela, l-ewwel net għandi bżon najt li jem xie korrezzjoni li jem bżon namlu l-għaddilta ta' vokat ta' votazzjoni għax daw ma ġewx indikati fil-lista ta' votazzjoni jekk l-emenda eh, jekk tiġi għaddattat l-emenda 480 eh, allura l-oħrajn jaqaw. Jekk l-emenda 748 749 sa 759 jaqaw oħra jekk l-emenda emenda 765 tiġi adottata 765 sa 77 jiġu jaqaw. Jekk emenda 733 tiġi adottata l-10 ta' wara jaqaw u l-aħħar tiswija jekk 784 ta' dotta allura minn 785 80 sa 790 jaqaw. Dawn huma dawk illi emżon li najt pala tiswija għall-lista ta' votazzjoni. Mela biex nkunu effiċenti nivvotaw elettronikament bil-bidu net għax huwa metodu ferm iktar maċel u effiċenti. Mela jekk joġobkom. L-ewwel net, l-ewwel kompromess, kompromess numru wieħed. Niftaħ il-votazzjoni. I close the vote. It's adopt. Għaddit. Għaddan sil-kompromess. Issa immorru għall-emenda 173 votazzjoni miftuħa. Jek ġobkom, votazzjoni maluqa. L-emenda għaddit. Emenda 174 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess, anzi, kompromessiva, emenda 2, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit. Amenda 179, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddiċ. Issa nivvotaw fuq kompromess tlieta votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa kompromess ħamsa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kompromess 5 għadda. Issa amenda 206 lingwistika biss l-amenda ma nivvotawx morru għal emenda 2009 anzi 209 skużawni votazzjoni maluqa maddiċ. Issa votazzjoni emenda 230, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, maddiċ. Kompromess erba' votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għadda. Emenda 243 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa morru għal vot fuq l-emenda 210 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jekk ġobkom ivvotaw kollegi qabel ma nagħlaq. Votazzjoni magħluqa. Ma tistgħux issegwu kif għadt emenda 210 l-emenda mis-Sinjura Vosenberg. Sibtu, sibtu għad l-emenda? Iva, votazzjoni għada miftuħa, nistanal il-votazzjoni jekk ġobkom mela votazzjoni maluqa. Għaddit, issa morru għall-emenda 273. Anzi, nikorreġi ruħi pala president, emenda 273 272 l-ewwel, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa amenda 273, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Amenda 274, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 275, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 276, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa 278 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 281 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 6 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess seba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 8. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Amenda 334. Votazzjoni miftuħa. Iva 334. Sibtuwa? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Amenda 577. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Amenda 575. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 335. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 351. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess disa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 11. Votazzjoni miftuħa. Jekk ġobkom e votaw eżis kollegi, votazzjoni maluqa għadda. Kompromess 12. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 13. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Amenda Mela, l-ewwel parti tal-emenda 356 mhuwiex inkluż fil-kompromess u għalhekk għandna bżonn eh, nivvotaw fuq l-ewwel parti ta' din l-emenda 356 minn Sinjura Verġa u oħrajn votazzjoni miftuħa. Jekk ġobkom votaw votazzjoni magħluqa, din l-emenda għaddit. Issa niġu għall-emenda 285, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, issa kompromess 14. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Amenda 287. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Amenda 360. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 367. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 393. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ikaċobkom il-votaw, kollegi. Mela, nalqu. Votazzjoni għadda. Mela, emenda 324. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddeċ. 323 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 340 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa l-emenda 417, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, għaddit, l-emenda 363, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 369. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa kompromess 23. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, għadda. Kompromess 24, votazzjoni miftuħa. Irka ġobkom votaw, votazzjoni maluqa, għadda. Amenda 436, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Amenda 451. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa kompromess 16. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Għadda. Kompromess 18. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Għadda. Issa immorru għal-emenda 348. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 348. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa kompromess 19. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Amenda 500. Votazzjoni miftuħa. Jekk ġobkom vota. Nala l-votazzjoni. Għaddit. Amenda 347. Votazzjoni miftuħa. Jekk ġobkom votaw. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Amenda 509. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 510. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Amenda 511. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 25. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Amenda 508. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa kompromess 20. Votazzjoni miftuħa. Ika ġobkom kollegi votaw. Votazzjoni maluqa. Għadda. Amenda 520, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 524, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Addit. Emenda 526, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 527. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 528. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 528. 532. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 533. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 476. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Addit. Kompromess 21. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa għadda. Amenda 550. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jekk ġobkom votaw. Votazzjoni maluqa sa. Għaddit. 551. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 559. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 560. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa għaddit 562 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit 564 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit kompromess 22 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għadda 801 Emenda 801. Mela, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 805. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 806. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 17. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, emenda 579. Votazzjoni miftuħa. Closed. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 581 l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 582 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u tmenin il-votazzjoni miftuħa. Kollegi ivvutaw, votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 600, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-waqa. Għaddiet. 603. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni mal-waqa. Ma għaddiċ. 605. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-waqa. Għaddiet. 606 il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. 608 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Maddiċ. 612. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-kompromess 37, votazzjoni miftuħa. Seba tletin, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-kompromess 26. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 27. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 625, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 630. Sittmija u sitta votazzjoni miftuħa. maluqa. Emenda 628. Għaddit. Emenda 648. Votazzjoni miftuħa. 681, il votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. 683, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa. 691. Votazzjoni manuqa. Sittmija erba' u design. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddiet. Kompromess 28. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddiet. Emenda 713, votazzjoni miftuħa. votazzjoni walwa għaddit. 714 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. 715 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. 715 720 votazzjoni ftuħa. Votazzjoni magħluqa. Kieġobkom e votaw. Għaddit. Sittmija u votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. 721. Compromise 29, yes, thank you. So op the vote is open for compromise 29. Votazzjoni, kompromess 29. Votazzjoni marruqa. Għaddit, edmenda 729, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni ma' luqa. Seba' mija u tletin. <laughs> Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Votazzjoni marruqa. Għaddit 732. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. 733. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. 740. E votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. għandit 489. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. għandit 495 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 496 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Eh, kompromess 10. Er- votazzjoni marruqa. E votaw jek oġobkom. Votazzjoni maluqa. Eh, kompromiss 30. Hawnhekk et nivvutaw fuq vot maqsum. L-ewwel parti biex naċċettaw il-terminu sam, niftħu il-votazzjoni fuq l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit u t tiri parti jissa il-terminu sam. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 31, anki hawnhekk għandna vot maqsum żewġ partijiet. L-ewwel parti it-test inter kollu kemm hu ħlif il-kelma sam, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Issa t-tini parti, il-kelma sam bħal qabel, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 32. Votazzjoni maluqa. Ah, għaddit. Kompromess 33. Votazzjoni miftuħa. 33. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Kompromess 34. Votazzjoni miftuħa. Fuq il-kompromess 34. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Kompromess 35. <clears throat> Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marroqa. Għaddit. Kompromess 36. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marroqa. Għaddit. Kompromess 38. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. Emenda 835. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. Emenda 844. Votazzjoni miftuħa. sir maluqa. Għaddit. 848. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 377. Votazzjoni miftuħa. nitlobkom tivvutaw, votazzjoni marwaqa, maddiċ. Issa għanna 483. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa għaddit. Naddu issa l-kompromess 40, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal Għaddi. Emenda 371 miftuħa. Votazzjoni mal-wuqa. Għaddit. 872 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal Għaddit. 874 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 860. Skuza għuni ħadżbal. Kompromess 41. Niftaħ il-votazzjoni fuq il-kompromess 41. Votazzjoni marruqa għaddit. Emenda 854. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Kompromess 42. Votazzjoni miftuħa. Nitlobkom tivvutaw. votaw Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 889. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 821. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marroqa. Għaddit. 734 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marroqa. Għaddit. <coughs> Kompromess 39, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għalli ma jenda 908 votazzjoni miftuħa. Ek joġobkom jivutaw votazzjoni maluqa għaddit. maddiċ. Issa naddu għal ċitazzjoniet. emenda 157 sa 46 u minn 48 sa 51 u minn 53 sa 71. Dawn l-emendi kollha flimkien, votazzjoni riftuħa. Na l-votazzjoni. Għaddew. Eh, eh, eh. L-emenda 2 u 3 identiċi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda numru 4. Votazzjoni miftuħa. Closed. Malu. Maddiċ. Emenda sitta. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 47. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa jekk jogħġobkom m'għaddiċ. Emenda 52. Votazzjoni miftuħa. Magħluqa m'għaddiċ. Issa l-premessi. Emenda 72. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Emenda 73. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Adottata. Emenda 74. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 43. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 82. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 83. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 84. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 85. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 86. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 87. Votazzjoni miftuħa. Maluqa? Għaddiet. Emenda 88. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 89. Votazzjoni maluqa. Adottata. Emenda disejn, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Ma d-dieċ. Emenda 92. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Adottata. Emenda 93. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 95. Votazzjoni miftuħa. Grazzi ħafna. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess 44 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 105. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 106. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 107. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess 45. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 119. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 120. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 121. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 125. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa, 124. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddiċ. 123. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 127. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 128 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet 129 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa maddiċ 130 votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 131. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 132. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess 46, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malluqa. għaddit. Kompromess 47. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malluqa. għaddit. Emenda 140 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. 141. Votazzjoni miftuħa. Jekk jaġġabkom għagġlu daqsxejn kollegi, votaw daqsxejn aktar malajr. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Mija Mija tnejn u erbejn. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit Kompromess 48. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 147. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 148. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet. 149 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddiet 150 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa Għaddiet. 151. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Għaddiet. 152. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Għaddiet. 153 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Għaddiet. 154. Mija erba' u Hemm l-istituti ta' votazzjoni differenti jeżis kollegi. Ivvotaw jekk joġobkom 154. Jekk jogħġobkom, sinjuri. Għafsu dik il-buttuna. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet? 155. Jekk joġobkom maġlu daqsxejn, iċċaqalqu sinjuri. Għafsu l-buttuna. Votazzjoni magħluqa. Maddiġ. Anzi, għaddiet, għaddiet. 156. 156. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 157. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 158. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ħafna mill-kollegi qegħdin idumu. Adottata dejn. Issa 159. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 160 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Wieħed sitta wieħed. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 162. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. 163. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. 164. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 165. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-opinjoni għafkosa. ħafna mill-paragrafi koperti menx għalfejn nivvotaw fuqhom, nivvotaw fuq paragrafu 11 però. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Paragrafu 12, frazzjoni miftuħa. Maluqa għaddiet. Issa, opinjoni fem l-ewwel żewġ premessi koperti nivvotaw għal premessa ċe, votazzjoni miftuħa. Maluqa, għaddit. Premessa D, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Premessa F, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Premessa ġe. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Premessa H. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Nistaw nivvotaw għal kumitati l-oħrajn permezz ta' l-idejn. Stessa ġilna, tajt il-President. Ma nafx konna namlu minnaj il-kard. Naħseb aħjar nkomplu għek bil-kard. Premessa i. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa premessa L. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Premessa O. Miftuħa, magħluqa. Għaddit. Paragrafu 3. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit. Paragrafu 6. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 11. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 14. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 15, paragrafu 15, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 16 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet. 22, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet. 23. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Għaddiet. 24. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Għaddiet. 27. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Għaddiet. 29. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 30. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa, opinjoni peti, premessa ċe, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Premessa E. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Premessa F. Votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Għaddiet. Premessa H. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Premessa negattiv. Anzi ġej qed tgħid il-President. Maluqa adottata. Premessa L adottata miftuħa maluqa għaddiet. Premessa N votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 4. vokazzjoni miftuħa maluqa. Għaddiet. Paragrafu 6. Votazzjoni miftuħa maluqa. Għaddiet. Paragrafu 9. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, Paragraf 11. Votazzjoni miftuħa, maluqa. Għaddiet. Paragraf 17, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet. 21, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet. 23. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 24. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 25. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 26, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 27, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 29, votazzjoni magħluqa. Ma' diċ. 31. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, votazzjoni finali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 32 favur, 25 kontra, stensjoni waħda se tassew l-rapporter. Grazzi ħafna kollegi tal-għajnuna ta'kom, kooperazzjoni u narawkom wara nofsinar. Likla tajba.